Danke. Chiedo, chiedo cortesemente, please, sit down, please. Jekk jaġabkom, u postkom, tlobkom jekk jaġabkom poġġa bil-qeda, wara nofsenar tajja per kulħadd, niftaħ il-laqa tal-kumitat tagħna il-laqqa kostituttiva. Nati merħba l-membri kollha, ovvjament, merħba l-membri l-ġodda, jem ħafna minnhom f'dan il-kumitat, u merħba mill-ġdid l dawk il-membri l-oħra u konnu merużi li diġa kienu jagħmlu jieħdu sem f'dan il-kumitat. Nfakkar il-kulħadd li meta ftaħt il-laqa jiena qed nitlobhom il-koll kortezija biex daw kollha li mhux suppost qegħdin hawn jew mhux suppost qegħdin fuq qudiem tal-awla imorru jpoġġu lejn naħa ta' wara tal-awla. L-ewwel raħ ikollna l-elezzjoni tal-President u mbagħad l-erba' viċi-presidenti tal-Kumitat, misser ikun hemm dibattiti ħlif fuq dawn il-punti speċifiċi skont l-aġenda. L-elezzjonijiet ser iseħħu skont din l-ordni, intenni l-ewwel l-elezzjoni tal-President u mbagħad wara l-elezzjoni tal-Viċi-Presidenti nisseħ wieħed wieħed. Hemm xi membri sostituti llum li qed jieħdu post il-membri sħaħ li rrid naqrom mod speċifiku biex bekk ngħaddu għall-elezzjoni. Bħalma tafu biex nimxu għall-elezzjoni rridu jkunu msemmin wieħed wieħed mod dettaljat li huma l-membri sħaħ u membri sostituti. Nibda bil-PPE, kollega Benston, tieħu postu Esther Delange, Christian Eller tieħu postu Werner Langen li jistħoqlu applaus. Angela Nibler jieħu posta Markus Piper. Patricello jieħu postu Salini. Kollega Saudarga se jieħu postu Estebal Gondales Pons u fil-grupp tal-SND dawn huma sostituzzjonijiet. Balċitis qed jieħu postu Vladimir Manka, Stanishevi qed jieħu postu Niekov, kollega Niekov, Girek Adam qed jieħu postu Ole Ludvigsen, Dan Nika jieħu postu Sorin Mojza, Jonil Sorin Mojza. Fil-grupp tal-ICR il-kollega Grobat Ċitz, nittama li l-pronunzja kienet tajba tajt il-President, minn floku għanna San Potero, fil-grupp Alde Angela Mlimnar, jihu posta Angel Terika, fil-grupp tal-ħodor, Butikofer jihu postu Janik Ġado, u nala bil-grupp IFDD e Borelli jihu postu Langa Feralda. Tixtieq titkellem jekk jogħġbok. Ja, ähm, ich bin äh, in Vertretung eines Jiena qed äh, nirrepreżenta qiegħda nibdel lil Pablo Eschenik Kropa. Għawek jgħat, ma memx għalfejn kuna. Allora, perfect. Prego. Si intende che queste sono le sostituzioni. Tajjeb mela dawn huma sostituzzjonijiet li waslu l segretarjat u waslu lili, palma dafu mhux possibbli li nagħmlu sostituzzjonijiet jekk mhux qabel il-vot, u għalhekk naħseb li b'din il-lista li tajtkom nagħlqu l-lista ta' sostituzzjonijiet u ngħaddu minnu fih għall-elezzjoni tal-lum. Tajjeb wis. Mela nitlob l segretarjat jekk il-ħaqniex il-kworum, tafu l kworum tal-kumitat tagħna huwa magħmul minn 17 il-membru, ma bħalma nafu bħalma tistgħu taraw qegħdin iktar minn hekk, u issa ngħaddu allura l-ħaqna l-kworum għall-elezzjoni tal-President. Hawn xi grupp jixtieq imexxi l-kandidati tiegħu, Sur Karin l-ewwel jekk jogħġbok. Naddilek il-mikrofonu. Thank you very much, Chair. Grazzi ħafna President fissam il-PPE. Nixtieq nissuġġerixxi l-Sur Jerġi Buzek bħala President tal-Komitat. Avete sentito c'è la candidatura del collega? Hemm il-kandidatura tal-kollega Buzek. Nittolbu jekk jaċċettax il-kandidatura, din il-proposta l-kandidatura. Iva naqbel. Ħan ikkantesta bħala kandidat għal president ta' dan il-komitat. Tajja pwis, tajta president. Una, una Sì, sì, sì. mi è d'obbligo chiedere se vi sono altre candidature. Għawn xie kandidaturi oħrajn, għawn xie proposti oħra, kandidaturi oħra. Jider li mux il-kas. Għal daqstant, niproponi jekk il-Kumitat jaqbel li nivvutaw b'akklamazzjoni bċabċipa għall-elezzjoni ta' Sur Buzek bħala President. con questo applauso di acclamazione. Din ċabċipa, din l-akklamazzjoni, il-kollega president tal-ex-president tal-parlament, issa sar-president tal-komitat, nifraħlu fismi imma kif isimkom il-koll u nċedilu posti fil-presidenza u nixtieqlu r-risq fix-xogħol tiegħu għal dan il-kumitat. Thank you. Thank you. Uh, thank you very much, colleagues. Uh, thank you for your... Grazzi ħafna kollegi, grazzi tal-fiduċa ta'kom u grazzi għal-fiduċa li urejtu lili. Nista' garantilkom li ħankun diskussjoni miftuħa u ġusta. Ħajkon anke ġustizzja feħdan il-laqat tagħna għandna regoli tal-proċeduri tagħna u dawn huma l-iktar mezz importanti biex bekk immexxu l-laqat tagħna kif inu suppost, anke f'sitwazzjoni diffiċli. Naddu issa l-punt li jmiss fuq l agenda tagħna, l-laqgħa tagħna tal-lum. Nixtiequ naddu għall-elezzjoni tal-ewwel it-tieni t-tielet u r-raba' viċi presidenti ta' dan il-kumitat dan b'mod separat, wieħed wieħed. Nixtieq ninformakom ukoll li l membri sostituti li jieħdu sem fil-votazzjoni flok il-membri sħaħ diġa ġew marfin lilkom mis-Sinjura Toja ftit minuti ilu fil-bidu tal-laqa tagħna u għalhekk nixtieq nistaqsikom biss għaliex inkella 20 minut oħra għal votazzjoni jekk hemm xi bidliet possibbli qegħdin tipproponu. Jekk dan huwa l-każ, jekk jogħġobkom resqu il-proposti tagħkom qabel ma jiġi mħabbar il-vot il vot minn stess. Għaldaqstant għanna l-kworum, nafu l-ħaqniħ, u issa għalek nimxu bordni l-ewwel net għan-nomini ta' l-elezzjoni ta' l-ewwel viċi president ta' dan il komitat I could ask you, madam. Jek jożbok, sinjura. Iva, grazzi president, nifraħlek ovvjament. Grazzi. Nishtiq niprezenta il- nomina tas sinjura Patrizja Toja, kollega mill laqwa bħala l-ewwel viċi-president. Grazzi ħafna, qed nifhem li dan huwa fisem l-SND u xi? bħala grupp. Tajja wis, fisem l-SND. U jekk tippermettu li nixtieq nistaqsi wkoll lis-Sinjura Toja jekk taqbilx li tikkontesta bħala kandidat. Iva naqbel, President. Grazzi ħafna. Ikompli President. Issa naddu għal mistoqsija li jmiss li lek u l-membru l-oħra xi kandidati oħra li xie jikontestaw. Mux nara l-ħat u għalhekk il-proposta hija waħda sempliċi tiegħi. Naddu b'votazzjoni bċabċipa. Madam, Madam Toja, dir Patrizja. Signora Toja, Aziza Patrizja, verament kontent, jek tista tiġi l-podġi għonek ma ġembi, fil-presidenza għaskun tajnu tajnuna kbira lija. Left few seconds ago this place. Anki jekk ftit sekondi l dek tlaqt minn din is-siġġu imma issa ġajt lajt għandek pożizzjoni importanti u ovvjament inti kont l-ewwel viċi-president fil-mandat li għadda fil-Kumitat Itre. Tajab wis, issa zis ħbib. And now we go uh, to Issa ngħaddu għal tini viċi president ta' dan il-komitat u nishtiq nistaqsikom li huma l-kandidati. Għaw xaħta jiproponi kandidaturi, etna rappresentanti tal-ICR, jek joġbok, introduċi ruħek jek tifsta. Grazie President. Jena Ashley Fox, qed nieħu post s sur Chichester f'dan il-kumitat huwa unur kbir għaliex kien kollega tajjeb tiegħi huwa pjaċir li għalija li nipproponi lill professur Olaf Henkel bħala viċi-president ta' dan il-kumitat. Grazzi għajti president u għalek il-mistoqsija tiegħi bħal qabel hija din. Hawn xi kandidati oħrajn jixtiequ jikkontestaw għal din il-kariga, jidher li mhux il-każ, of course, I must ask Mr. Henkel. Nitlob is-sur Henkel għal daqstant jekk jaqbilx li jkun kandidat. Iva bi pjaċir. Grazzi, grazzi ħafna jgħid il-President. Issa bħal qabel nistaqsik naddu għall-elezzjoni b'xabċiba. Grazzi ħafna kollegi. Jekk permettu li nixtieq nifraħ lill kollega u nistiednek tiġi poġġi ma'ġembna ġembna hawnhekk fil-Presidium. Thank you. Well, as usual, in each committee, it goes very quickly. Fantastic. Palma jiġri soltu fil-Kumitat Titri kollox miexi ħarir. Tajjeb, għanna agenda memlija da' zbajda f'dan il-mandat u għalek ħacċa tajba li jissa nistaw norganizzaw ruħna malajr. Everybody the same way. Uh, dear friends, let us go to the third vice chair. Issa naddu għall-elezzjoni ta' t-tilet viċi presidenta dan il-komitat. Jilti permettuli, nistaqsikom għal-proposti tal-kandidati għal din il-kariga. Minna ħat għal-gwe, għet nara li xaħat jishtiq jitkellem, kollega jek joġbok, naddilek il-mikrofonu. Grazzi, jena nishtiq illi nipropon l-sur Miroslav Ransdorf pala tilat viċi prezident. Sur Ransdorf jaqbel. Grazie President, Iva naqbel ma din il-proposta. Other proposals, colleagues? Għaw xi proposti oħra, kollegi? Mhux qed nara li hawn proposti. Tajjeb wis. Mela ejja ċabċipa. ċabċiba. Eh, dear kolik. Iva tajjeb, proset kollega, Miroslav jek tijek joġbok tista tiġi poġibbe. maġembna, kim maħna un fuq. Jek joġbok. U issa, Naddu għall-aħħar iżda mhux l-inqas l-elezzjoni tar-raba viċi president ta' dan il-kumitat. Jekk tippermettuli, nistaqsikom għal kandidati hemm xi proposti. Tajab wisq. Is-Sinjura Ferreira. Fisem l fdd Sinjura Ferrara. Iva, lejla tajba president, fisem il-grupp EFTD nixtieq nirrepreżenta l-Sur Dario Tamburrano bħala kandidata r raba viċi-president ta' dan il-Kumitat. Grazzi, is-Sur Dario Tamburrano. Taqbel ma' din il-proposta? Iva, tajab ħafna. Grazzi tal-ebelt. Fuqet nara kandidatura oħra fisem il-grupp tal-Alde Is-Sur Frederick Federle, biex resaq proposta wkoll. Grazzi, nifraħlek President jien mhux ħanikontesta ma fisem il-grupp tal-Alde nixtieq nippreżenta din il-proposta eh, is-Sur Peterson mill-Danimarka. Is-Sur Morten Peterson taċċetta din il-proposta tikkontesta bħala kandidat? Iva, Iva naqbel, President. Il-President ikompli. Iva, grazzi ħafna. Mela għanna żewġ kandidati għal din il-kariga. Issa f'każ li għanna żewġ kandidati bħal huwa dan il-każ ikonna votazzjoni segreta. Dan iseħ b'mod elettroniku, ġifir aħna votaw b'mod elettroniku jekk joġobkom u nixtieq intikom ftit informazzjoni. Importanti ħafna fil-bidu tax-xogħol tagħna. Kull membru bħalma tafu li ħajħosem f'din il-votazzjoni jirrit jivvota darba waħda biss, ovvju dan. Umbat flow round, l-elezzjoni tkun waħda pozittiva u jerbaħa dak il-kandidat li kollu l-maġġoranza assoluta tal-voti mixħuta. Imbagħad fit-tieni round, jekk l round ma jkunx wieħed pożittiv jew effettiv, ikonna l-kandidat li l-iktar ikun seb voti favur mill-voti mixħuta. Jekk imbagħad jiġu ras imbras, l-iktar kandidat imdaħħal fi żmien jiġi elett. Hmm. Ġifri, l-proċedura hija ċara lina l-koll, naħseb, hemm xi mistoqsijiet, iva hemm xi ħadd jixtieq jitkellem. Mill-ewwel, jekk jogħġbok, nadilek il-mikrofonu. Iva kollega. Grazzi, President. Jena Sur Peter Eriksen mill-ħodor nishtiq ikolli spiegazzjoni mill-alde għala qed jippreżentaw kandidat ieħor wara negozjati li saru fil-laqa tal-presidenti. Uh, well, uh, it is possible to explain. Il-President, huwa possibbli nispjegaw lill-Kumitat tagħna għala le iżda hija possibilità ħilsa li għandu kull grupp politiku. Jekk jogħġbok, tista' tinformana? Bħalma jaf il-kollega tiegħi il-deċiżjoni tisiru koalizjoni jekk ma jkunx hemm mbagħad ikun grupp jista' jimxi għarrejħ. Għallek il-kandidat tagħna wassur Martin Irtes Peterson. Grazzi nifmu l-spiegazzjoni tijak. Uh, do, you, do you have any other candidate? Hemm xi kandidati oħra forsi min jaf. Ma rridx niddisturbakom ta' kif tridu intom. Ma jidher li ħadd ma jrid jikkontesta iktar. Issa, x'inhu importanti? Li huwa importanti huwa li l-vot sigrit tagħna ifisser li ħajkun hemm votazzjoni elettronika ġifri kulħadd irid jitfa' l-karta tal-vot tiegħu fil-magna. Għam xaħat li mandux il-karta tal-vot tiegħu? Sur Kelly. President jina kont fil-laqa ta' qabel fil-kumitat inta u ħallejt il-karta tal-vot tiegħi fil-magna imma s-servizzi meta ġejt lura kienu naħħu din il-karta tal-vot. Ġifieri issa m'għandix karta tal-vot. Għaw xi ħadd ieħor il-karta tal-vot għax hekk il-każ nistgħu nirranġaw biex ikun hemm karta oħra. 50 minuti biex kulħadd ikollu karta tal-vot. Għan xi ħadd ieħor jixtieq ikollu karta oħra biex ikun jista' jivvota. Forsi jeħdenna 3 minuti 5 minuti kollox. Anzi le. Mhux karta oħra, għandek il-karta oriġinali, sabu ilek is-segretarjat. <laughs> Tajjeb, kollox wartu żar. Nifirħu l-impjegati tagħna. Għax vera proset. <laughs> Xaħat ieħor għandu xi mistoqsija? Le, mela issa ngħaddu għar-regoli tal-proċeduri tagħna. Għanna żewġ kandidati li ġew nominati nafu li huma l-ismijiet, s sur Petersen u s-Sur Tamburrano. Rajtom forni alfabetika U issa nistaqsikom bordni alfabetika u dejjem ħanimxu hekk. Sur Peterson l-ewwel imbagħad is-Sur Tamburrano. Dik <coughs> il-lista tagħna tal-kandidati. Issa nibdew il-votazzjoni, kollegi, u meta nibdew ngħid il-votazzjoni hija miftuħa. U dan ikun il-bidu tal-votazzjoni. U tidu tiżommu f'moħħkom il-buttuna l-ħadra Jiktafsuha. tafsuha tkun tivvutaw għal-kandidat numru wieħed u l-buttuna l-ħamra jekk tivvotaw, tefsuha tkunu tivvotaw għal-kandidat numru 2. Ġifier il-buttuna ħadra f'dan il-każ huwa il-kandidat Peterson u l-buttuna ħamra għal-kandidat Tamburrano. Jekk tivvotaw, tiddu tivvutaw għal-kandidat wieħed, is-sur Peterson huwa l-buttuna l-ħadra, jew inkella buttuna ħamra is-sur Tamburrano. Bekk mbagħad konna r-riżultat li joħroġ elettronikament nodduhom u jkollna r-riżultat. Il-votazzjoni hija waħda sigrieta, dan importanti ħafna, votazzjoni hija segreta. U jekk tagħmlu żball fil-votazzjoni ma ġara xejn. Jekk ma nkunx xalaqt il-votazzjoni, tistgħu teqilbu minn aħtar għal aħmar jew aħmar għal aħdar. Iżda Ikunx ikun il-vot tagħkom m'hemm l-ebda privileġġ għal ħadd hawnhekk, irid nifsi mod imparzjali. U meta ngħid il-votazzjoni magħluqa, f'dak il-mument preċiż, hemmhekk imbagħad ma jista' jinbidel xejn, għax il-votazzjoni tagħkom tkun irreġistrata u maduda. Tajb issa. Now we start. Issa nibdow bi votazzjoni ta' verifika, namlu test. U dan ifisser li naraw issa għal xiex ħan votaw. Min ħajkun il- favur klim li nim il-mikrofonu. Min ħaj vota l-Brazil, min ħaj vota l-Argentina. Tajjeb, min ħajkun il-kampjun tad dinja Brazil jew l-Argentina. Ejja ngħidu l-Brazil. Hija l-kart hija l-ħadra, butuna ħadra. U Argentina. anzi bl-ordni alfabetika l-ewwel, Argentina l-butuna ħadra u l-Brażil il-futura il-butuna l-ħamra. Niftaħ il-votazzjoni għal dan it-test. No, you don't vote Well, has everybody Kulħadd ivvota? Kulħadd ivvota, kollegi. Kulħadd ivvota? Nalaq il-votazzjoni. Enoddu l-voti. Brazil 31. Le anzi, Argentina 22. Bil-kontra, erba mhumiex deċiżi. Astjanaw. Ġifir il-magnet jaħdmu. Tajja pu jasaf. Permettu li, kollegi, li flow round, għajdilkom, għanna bżon maġġoranza assoluta biex bekk ikonna riżultat pozittiv minn din l-elezzjoni. Jekk le, fit-tieni round mbagħad l-iktar numru qoli ta' voti, ġimmi min jikseb il-maġġoranza tal-voti jirbaħ ġala darbanna żewġ kandidati. Tajjebek? Imbagħad bekk nistgħu ngħaddu għall-elezzjoni. Kulħadd għandu kollox ċaru tont qudiemu tajjeb mela ejja nibdew il-votazzjoni. Il-votazzjoni hija miftuħa. Everybody has voted. Kulħadd ivvota. Nala issa l-votazzjoni. Sur Peterson għandu 37 vot sur Tamburano 22 vot maġġoranza assoluta hija Assur Peterson. Proset lis-Sur Peterson. Aziz kollega, nishtiq illi nistid neksa biex tiġi għawek dejna bil-eda. Ok. okay. 17, yes, 17, sorry. 17, mis 27. 37 kontra 17, maġġoranza. Skużawni. Mux 27 ritnejt, 17. Mela, nishti issa naqsam ma konx ftit għabarit minn ħatijaj, issa li għatintamu din il-laqa. Tistaw tura qoddimkom il-burro ta' dan il-komitat? Għandkom mistoqsija jekk jogħġbok kazis kollega. Jiena xtaqt sempliċement nagħmel stqarrija minna ħatijaj. tiegħi dwar dak li aħna qegħdin naraw illum fil-kumitati kollha huma huwa ksur tal-mudell tas-soltu. Aħna rridu eh, narfu li l-kritika mhix qed tkun permessa u l-minoranzi tkunu esklużi minn dawn il-kumitati kostituzzjonali. Aħna qegħdin nitkellmu fuq il-grupp tal-5 Stelle li xorta waħda huwa grupp politiku Taljan. Nixtieq nżid apparti minn hekk illi li aħna nejdu dwar il-prattika li mhumiex korretti da ma jfissirx li aħna ma rispettawx l-istituzzjonijiet. Ġifieri jiena għandi nur illi jiena membru sieħ ta' dan il-kumitat li naħseb li huwa kumitat strateġiku importanti ħafna għal ġejjin ta' ċittadini dan ħajkun xogħol importanti ħafna ħalli bekk aħna nħabb inħabtu wiċna mal-problemi illi għanda qodima l-Europa bħalissa nittama l-modell Ewropew li ħanibnu fl-imkien ħajkun modell eżemplar minn dak minkejja dak kollu li qed jiġri illum f'dawn il-kumitati kostituttivi ħallibek aħna nkunu nistgħu nipprovdu paċi u prosperità għal ċittadini kollha matul is-seklu 21. Grazzi. Thank you, colleague, for your statement. Grazzi ħafna, zis kollega għal dik id-dikjerazzjoni. Nixtieq eh, nilqa unati merħba lill-membri l-ġodda tal-Parlament Ewropew, anka ħudan dan il-Kumitat, aħna kumitat kbir ħafna, tielet l-ikbar kumitat fiħdan dan il-Parlament Ewropew għanna ħafna xogħol differenti li rridu niddiskutu, għanna kwistjonijiet tal-industrija, kompaniji żgħar ta' daqs medju, apparti minn hekk irridu nsemmu wkoll ir-riċerka, l-innovazzjoni, l-ekonomija diġitali, l-aġenda diġitali, kif ukoll l-enerġija, l-punt enerġija dan huwa punt importanti ħafna li interessana. U apparti minn hekk naħna rridu naraw ukoll dak li ħajħabbatna mhux ftit fil-ġimgħat li ġejjin. Il ġimgħa id-dieħla fi Strasburgu aħna ħajkollna smieħ tas sur Feroċi li huwa delegat kummissarju li ħajibdel lis-sur Tajani. Il-Kummissar Lewdowski wkoll ħajkun manna ħafna fil-fatt membri li kienu qabel membri tal-Kummissjoni. U ħafna minnkom intom professjonisti. U aħna nafuh dar mill-sivi li prezentajtulna ġifiri naħseb li dan jista' jitqis bħala kumtat importanti ħafna dal-Parlament Ewropew. Ħaġa oħra li importanti ħafna għalija għalina hija li fit-22 ta' Lulju aħna diskutu l-istrateġija ta' sigurtà tal-enerġija li kienet komunikazzjoni pubblikata mill-Kummissjoni Ewropea hija ħan issida l-rappreżentanti tal-Kummissjoni sabiex jatuna l-informazzjoni fuq l-istadju li nsabu fihom il-negozjati ta' TTIP li huwa importanti ħafna għal qassam tal-enerġija, l-kol intom tafu dwar dan u apparti minn hekk aħna nafu illi anka il-problema tal-kriżi tal-enerġija u l-anijiet dwar il-bidla tal-klima sal-aħħar ta' din is-sena. Apparti minn hekk anke dwar il-digitalizzazzjoni u s-suq elettroniku. Dawn ma kollha punti illi aħna rridu niddiskutu sal-aħħar ta' din is-sena. Issa jiena nixtieq ngħid li qed nistenna bil-ħerqa li nibdew ix-xogħol tagħna flimkien kemm mal grupp ta' koordinaturi kif ukoll ma'kom il-membri fuq baż individwali u ninsab ċert li flimkien nistgħu nilħu ħafna affarijiet pożittivi. Għandna ħames snin xistennewna ġifieri nixtieq nawgura l-aħja l-isbaħ xewqat lilna l-koll għal ħames snin ġejjin.